Is-Sinjura Van Bosset issa ġiet maħtura mill-ewwel ta' Jannar tal-2015. Is-Sinjura Votman Sedir minn is-Sinjura Nets Unterbrook u skont artiklu 7 paragrafu 1 u skont uh, l-artiklu 4 paragrafu 1 iż-żewġ MPs ħajġu maħtura nixtieq nilqom hawnhekk u nixtieq uh,